Is-Sur Draghi għandu jaħdem dejjem aktar biex il-Bank Ċentrali Ewropew ikun dak il-bank li aħna nafdaw. Grazzi. Thank you very much. Uh, Grazzi ħafna b'dan il-mod ikkonkludejna d-dibattitu tagħna li kien fuq ir-rapport annwali tal-Bank Ċentrali Ewropew għall-2010. U il-votazzjoni fuq ir-rapport ħassir fl-ofsinhar tal-lum. I now turn to the next item on our agenda. Mela jena għaddu għal punt li jmiss fuq l-agenda tagħna ir-rapport mid-delegazzjoni parlamentari għal Kumitat ta' Konċiljazzjoni Baġitarja fuq it-tekst konġunt fil-qafas tal-proċedura baġitarja tal-2012. Mela l-ewwel kellim tagħna llum se jkun is-Sur Lamasur li huwa il-President tal-Kumitat Budget Tim sekonda. Could I, could I encourage um, Mr. Draghi and his uh, uh, colleagues? Nixtieq li Sur Draghi l-kollegi tiegħu forsi tistgħu titkellmu barra importa. Huwa tajjeb li qed jilqaw kien ma verament għandna bżonn ngħaddu issa dibattitu li jmiss. Is-sur Lama Sur ngħaddi l-kelma lilek arba' minuti. Merci, Grazie, Sir President. Palma qed naraw eh, u palma rajna mid-dibattitu minn ta' qabel kellu impatt fuq il-konklużjoni tal-budget għall-2012 u jiena kuntent fil-waqt li aħna nilqaw fostna l-President tal-Konsil u nilqa l kummissarju Rwandowski il-ftejim li ntlaħaq f'konsiljazzjoni fuq l bozz tal-budget tal-2012 dan il-ftejim jipermettilna nagħlqu l-proċedura tal-budget eh, fil-ħin u fi żmien previst mit-trattat Jiena nixtieq nirringrazzja lill kummissjoni u niflaħ lill presidenza Pollakka li kisbet unanimità fiħdan il-Kunsill dan il-ftehim wassal fuq l-2012 fuq il-budget eh, u fuq il-budget rettifikattiv numru 6 tal-2011 il-rapporter si għajdinna xinu mal l-punti ewlenin għal dan il-budget f'dan il-moment ta' krizi li inna nitkelmu fuq u l rinxinna naqdu fl-imkien iż-żewġ għanijiet li huma kontradixxenti imma xorta waħda meħtieġa minn banda ridnu naqsu l-ispejjeż ta' funzjonament u fl-istess ħin inħarsu l-ispejjeż għal ġejjieni indispensabbli biex inħarsu l-attività ekonomika u nigarantixxu l-kompetittività għal għada. Imma fl-istess ħin irridu nitalmu żewġ affarijiet minn dawn ir-riżultati. L-ewwel nett aħna ma nistgħux inkomplu ninnegozjaw eh, bil-kontlarju minn ditilqu mill-krediti ta' eh, ħlas minn flok ta' krediti ta' impenn, bżonn li tliet istituzzjonijiet jaħdmu flimkien fi xhur li ġejjin biex jaraw x'inhum l-konsum tal-krediti ħtiġijiet eżatti linja linja sabiex l eżammi tal-budget 2013 ikun informat u ma naslux għal deċiżjoni ta' haircut uniformi għat-tielet sena konsekutiva. It-tienet lezzjoni rajna li aħna ma nistawx inkomplu nifinanzjaw il-budgets Ewropej mill-kontributi nazzjonali minna nhar it-tnejn li ġej, aħna se nibdew negozjati bejn il-Parlament u l-Kunsill flimkien mal-Kummissjoni fuq ir-riżorsi propji meħtieġa biex nifinanzjaw il-budget Ewropew billi innaqsu ukoll il-kontributi nazzjonali għal-Parlament jena għattu għat nerġa' ngħid hawnhekk mhux se jkun hemm muqbil fuq il-qafas finanzjarju li ġej mingħajr ma jkun hemm politiku għal ritorn ta' eh, finanzjament mir rizorsi propji. Nisimaw min jgħid illi hemm bżonn ta' federalizmu budgetarju imma dawk illi jixtiequ dan eh, se jkollhom l-opportunità illi jagħmlu din realtà Ewropea. Grazzi. Grazie. Signor Lamassur, <clears throat> tira la palabra ora. Sur Lamassur, issa, an, grazzi, issa, il-Signora Balzani għal 3 minuti. Grazzi, Sur President. Fit-18 ta' novembru li għadda, il-Parlament u l-Kunsil jirnexxilhom isibu pożizzjoni komuni fuq il-budget bi tliet jiem qabel l-iskadenza tal-konċiljazzjoni. Dan huwa sinjal tajjeb f'mument ta' inċertezzi kbar u ta' diffikultajiet kbar dan ifisser l-istituzzjonijiet Ewropej irridu jkunu l-ewwel li ħarsu lejl ġejjieni. Din hija għażla wkoll ta' responsabilità. Il-Parlament mill-bidu poġġa fiċ-ċentru tal-budget l-istrateġija 2020, l-istrateġija kbira kontra l-kriżi għal ġejjieni ta' tkabbir u benessri illum mu faċli għal ħadd li għamil budget laqqas għall ewropa Iżda fil-Parlament, il-Parlament għamlu għażla li kienet magħrufa bisħieħ waqt il-proċess ta' konċiljazzjoni. B'dan il-mod għandna aktar riżorsi għal tkabbir, għal riċerka, għal xogħol, għal lifelong learning, tal talim tul il-ħajja, għal politika ta' migrazzjoni, politika internazzjonali tal-Europa u koll. Mil-konċiljazzjoni iżda e tibatu l-pagamenti. Il-pagamenti tibatu u din xi ħaġa ġdida, anzi sfortunatament għaw kontrapożizzjoni qawwija fuq il-pagamenti bejn il-Parlament u l-Kummissjoni minnaħa u l-Kunsil minnaħa l-oħra u dejn hija dan huwa konflitt li ilu għaddej. U rridu nsibu soluzzjoni, rridu nelbu din id-diffikultà, ovvjament hija sitwazzjoni li ma nistgħux inkomplu nappoġġawha. Iżda il-konċiljazzjoni mhuwiex l-aħjar post fejn niftħu diskussjonijiet. Huwa post fejn niftħu konċiljazzjoni għaliex u dan urina l-esperjenza ta' sena li għaddiet, jekk inti tiftaħ diskussjonijiet kbar fil diskadenzi stretti tal-konċiljazzjoni, tirriskja li e, tedet il-budget ta' wara il-kondizjonijiet tal-spejjes Iġviri, il-tbassir eh, li seta' ta' minister fuqu tal-Kummissjoni li l-Parlament appoġġhom spiċċaw imkisra u nispera nsibu soluzzjoni. U sa' qabel sa' meta il- eh, il-budget ħajkollu rizorsi tiegħu mhux ħankunu nistgħu nsolvu din il-problema. Dak li rridu nagħmlu iżda huwa li bħala Parlament fil kumplimpen li aħna approvajna u li zidna mal-budget li jekk il-bżonnijiet li matul is-sena jkollhom jiżdiedu, irridu nimpinjaw ruħna bisħieħ sabiex ninħu dan l-impenn. U irridu naħdmu wkoll sabiex dan l-impenn ma jibqax vittma fil-formi u fil-ħinijiet fil-konċiljazzjoni li jmiss għal-budget għalix dak li rridu namlu u dinija lazla li għamilna ma' ITER eh, li għamilna din sena fuq il-sujġet tal-ħlasijiet u għal li rridu nevitaw niftu konċiljazzjoni fiħdan il-konċiljazzjoni stess. Mbagħad irid nirringrazzja lil kulħadd il-kollegi kollha li parteċipaw bi passjoni għal din il-diskussjoni fuq il-budget. Presidenza Pollakka li kellha verament ruol ta' xprunar importanti u b'mod partikolari li kummissjoni Kummissarju Lewandowski b'mod partikolari li żamm bilanċ tajjeb ħafna waqt il-perjodu kollu tal-konċiljazzjoni. Mbagħad il-Policy Advisor tal-gruppi tagħna u l-assistenti tagħna li parteċipaw sa' żminijiet inkredibbli għal din il ħitma ta' ħinijiet inkredibbli bil-lejl Grazzi ħafna, issa naddi l-kelma għal 3 minuti is-Sur Fernandez. Grazzi ħafna, Sur President. Jina nishtiq nirringrazzja l-Presidenza tal-Kunsil, Kummissarju, kollegi tagħna tal-li qegħdin hawnlum. Jina nixtieq nirringrazzja wkoll il daw kollha li għenu l-Parlament u l-istituzzjonijiet l-oħra sabiex insolvu il-proċess kollu tal-budget, il-gruppi politiċi, shadows. Nixtieq nirringrazzja lin-nies għal kooperazzjoni verament tajba li kellna b'mod ġenerali. U il-ħidma eh, tajba li kellna wkoll mal-Kummissjoni Presidenza tal konsil li nrid nenfasizza l-kooperazzjoni li kellna fil-ħidma li għamilna mal-Buro tal-Parlament ukoll u l-appoġġ tas-Segretarjat tal-Kumitat tal-Budget il-PPE, l-staff ta' poċ, u koll l staff tekniku. U nixtieq nirringrazzja l-istituzzjonijiet kollha li rnexxielhom joħorġu budgets amministrativi u li ħarsu lejn l spejes tal-Kroazja u l-infiq tal-Kroazja u ħanħarsu lejn membri oħra u rridu nikkonsolidaw l-istituzzjonijiet u dan inkludi is-servizz ta' azzjoni esterna ħajkun hemm xogħlijiet ġodda kompetenzi ġodda Iva, iżda il-budget amministrativi u l-tadim tal-istituzzjonijiet kollha fl-Unjoni Ewropea taw biss zieda ta' 1.3 fil-mija. U meta nqablu mal-żieda tal-inflazzjoni sa naraw li din mhix eżattament ideali, iżda aħna għandna impenji u qegħdin iħarsu wkoll mod rigurus lejn il-tibdil strutturali. U tistaw taraw li jitkabbir f'termini reali fil-fondi ħajkun wieħed negattiv. Għalhekk il-Parlament Ewropew u istituzzjoni toħra ħajġu affettwati. Iżda il-Kunsill aċċetta proposti kollha tal-Parlament fuq il-fondi tal-funzjonar tal-amministrazzjoni għall-istituzzjonijiet l-oħra, fil-waqt li enfasizzaw l-istretezza u il-bilanċ irridu nħarsu lejhom bejn fil-tfasil tal-budgets. Kif ukoll irridu naħsbu dwar kif ħajaħdmu l-istituzzjonijiet tagħna, rridu jaħdmu kif suppost. Irridu niftakru li l-ispejjeż kollha amministrattivi ġbir ta' funzjonament tal-istituzzjonijiet Ewropej huwa inqas minn 6 fil-mija tal-budget kollu kemmu tal-Unjoni Ewropea u dan ifisser li 94% tal-budget huwa investiment pur. Irridu niftakru li l-budget tal-Unjoni Ewropea huwa biss wieħed fil-mija tal-GDP tal-Unjoni. Iżda xorta waħda għandu effett verament ta' leverage u valur miżjud u jippromuovi il-solidarjetà koordinata u għalhekk irridu insaħħu dan l-approċċ. Irridu nsaħħu l-approċċ tal-budget tal-Unjoni Ewropea f'mumenti ta' kriżi bħal dawk li għaddejjin minnhom bħalissa. Jiġifieri, edin nużaw il-flus għal eh, tkabbir ekonomiku, l-informazzjoni taħriġ u iż-żaza dawn huma kruċjali. Aħna għandna ċertu tħassipa u hekk u qed tixrix il dawl aħmar minn naħa tal-Kunsill fuqna. Menti tara l-impenji, imma mbagħad meta għandna l-pagamenti tal-politika ta' kawżjoni rridu nassiguraw li dawn il-pagamenti jsiru. Grazzi ħafna Sur Fernandez. Issa naddu l-kelma l-Sur Dominik. Grazzi ħafna, Sur President, membri onorevoli tal-Parlament Ewropew. Għall-ewwel darba aħna kena ninnegozjaw il-budget Ewropew f'nofs kriżi finanzjarja verament serja. U għall-ewwel darba wkoll minkejja il-perjodi ta' ħin imnaqsa fit-Trattat ta' Lisbona, irnexxina nikkonkludu l-proċess b'suċċess. Dan huwa suċċess kbira għall unjoni Ewropea kollha kemm kif ukoll l-istituzzjonijiet individwali. Jien għalhekk nixtieq nieħu din l-opportunità sabiex nirringrazzja lill-Parlament Ewropew kollu kemm hu u mod partikolari li ċer la Masur u rapporters eh, Signora Balzani, Sur Fernandez, kif ukoll il-Kummissarju Lewandowski, kif ukoll it-tim kollu tiegħi għall-approċ kostruttiv u responsabli li ħadu għal dawn in-negozjati. Kif ukoll soluzzjoni tal-problemi li qiegħda tiffaċċa l-Unjoni Ewropea u li ħadkun qed tiffaċċa fis-sena l ġejja Fil-proċess ta' negozjati tal-budget, la bozz tal-budget tal-2012, aħna rnexxinna naqblu fuq il-prioritajiet tal-Unjoni Ewropea. Kien dibattitu preċisu professjonali ħafna dwar li ma appropriazzjonijiet kienu essenzjali u kif nistaw nonfqu l-flus b'tali mod sabiex ikonna effetti tangibli għan-nies tal-Unjoni Ewropea. Jiġifieri kif nistgħu nonfqu l-flus fuq politiki li l-aktar huma mixtieqa miċ-ċittadini tal-Ewropa. kien hemm spiritu reali ta' konċiljazzjoni. U l-Kunsill kien lest li jadotta l-prioritajiet tal-Parlament għal appropriazzjonijiet ta' impenni. Jiena nixtieq ukoll nirringrazzja l-approċ tal tal-Parlament lejn il-pożizzjoni tal-Kunsill partikolarment tal-appropriazzjonijiet u l-Parlament wera li jifhem eżattament is-sitwazzjoni budgetarja tal-Istati membri. Il-Parlament fehem il-kriżi u apprezza l-pożizzjoni tal-Kunsill. Il-bieraħ waqt il-Kunsill tal-Ekofin, il-Kunsill adotta mod unanimu il-budget tal-2012. U b'maġġoranza kbira wkoll adotta il-budget ta' emenda numru 6 tal-2011. Iġbir minnaħa tal-Kunsil proċess kollu kemmu tal-adozzjoni tal-budget tal-2012 ġi konkluż b'suċċess, grazzi. Grazzi ħafna Sur Dominik sanaddi il-kelma fisem il-Kummissjoni il-Kummissarju Lewandowski. Grazzi ħafna Sur President. Jiena fisem il-Kummissjoni nilqa il-ftejim fuq il-budget tal-2012 eh, u dan huwa ftejim f'waqtu dan jagħti messaġġ pożittiv u huwa messaġġ li seraħ il-moħħ għaliex xawwek qed nitkellem fuq il-kontinwità u stabilità f'dan il perjodu tant instabli fejn għandna tant mistoqsijiet. U jien rrid kol ukoll b'mod miftuħ li l-mira u l-prioritajiet min-naħa tal-Parlament qegħdin iwieġbu verament għal bżonnijiet Ewropej tal-lum, li jiġifieri nitkellmu fuq il-kompetitività, il-migrazzjoni, dwar il-bżonnijiet addizzjonali għal politika tal-viċinat u inkluż ċertu front-loading għal Palestina wkoll. Jiena il fejm li ntlaħaq għall-2012 permezza li jkun hemm implementazzjoni eh, fil faqtu tal-budget u dan huwa verament importanti. Dak li huwa importanti wkoll huwa li iż-żieda fl-ispejjeż operattivi huma bilanċjati minn eh, kautela u kontrol fil-spes tal-amministrazzjoni. Palma edna, il-budget huwa biss 6%, il-budget amministrativ huwa 6%, iżda l-istituzzjonijiet edin jiprovaw jalmu l-almu tagħhom biex ixekklu l spes amministrativi. Dan huwa inqas darba mill-budget la bosta tal-budget għalkemm irridu ma nridux ninsew li rridu ninkludu l-Kroazja fil-familja tagħna li issa minn 27 stat membru qed ħatitla għal 28 u jiena nixtieq in eh, nifraħilkom għall-għażla tal-prioritajiet. U dan huwa grazzi wkoll rapporter sinjura Balzani fuq din dan il-kontroll fuq l-amministrazzjoni dan u mbagħad huwa grazzi għas-Sur Fernandez. Sabiex ikunu saw nkoplu bżonnijiet kollha għandna bżonn strument ta' flessibilità li ġi maqbul bejn il-Parlament u l-Kunsill U jena naħseb li dan il-ftejn f'waqtu ma setax seħ Minajr ir-rwol kostruttiv tal-Presidenza Pollakka u mod personali tal-Ministru Dominik għal daqsant nixtieq nirringrazzjahom għaliex dan qed jerġa' jibgħat dan il-messaġġ pożittiv għal lill tal budget Ewropew. Palma diġà ntqal f'ħafna okkażjonijiet, il-livell tal-pagamenti jista' jkun li ma jkunx biżejjed u nammettiha din. għadin. narġa ngħidha. Urrit intenni u koll li b'kontradizzjoni għal budgets annwali, il-budget Ewropew huwa fuq l-investiment. Jina naf xinu is-sem ġenerali tal-investiment eh, fil-budget tal-2012 tal-pajis li li zjet eh, li naf tnaqqas, tnaqqas għal-inqas minn 5%. Aktar minn 50 jew 60% tal-budget Ewropew għandu jiġi ikklassifikat bħala moċċar li huwa investiment u jrid ikun hemm effett multiplikanti permezz tal-skabir u l-impjiegi. Iġri aħna jkollna inqas għall-2012 dan ifisser li fl-2011 joħloq problema għaliex aħna illum ukoll m'għandniex biżejjed flus biex nagħmlu pagamenti kollha kif nu rifless fl-emenda numru 6 fil-budget ta' emenda numru 6 aħna rridu nirriflettu fuq il-proċedura ta' budgeting annwali fit-tmiem ta' perspettiva finanzjarja meta niġu biex inżidu l-pagamenti. Din hija ħaġa normali, mhix xi sorpriża. Fid-diskussjoni ta' qabel wieħed mill rapporters tagħkom fil-Parlament qal lil eh, Sur Draghi aħna nafdaw fil-Bank Ċentrali. Jiena nafda fl-istqarrija konġunta li tkun kredibbli eh, dwar il-bżon ta' pagamenti addizzjonali u jiena nittama li tajna e, eh, bizzejiet informazzjoni biex noħor niftħu rizervi u għal darboħra proset u nixtieq nifraħ lil dawk il-persuni kollha involuti inkluż is-sur l sabiex ikonna ftejn fuqtu għall-2012. Grazie. Muchas gracias, komissario. Grazzi ħafna, Sur Komissarju. Ejja ngħaddu għal-kellima eh, li għandna l-ewwel net għall ppe żewġ minuti sur la vija. Grazie, President. ħafna, Sur President. Ippermetti li fissem il-Partit Popolari Ewropew li nirringrazzja il-rapporters, il-Sinjura Balzani, Sur Fernandez, u kif ukoll il-Kummissarju Lewandowski u l-President tal-Kunsill Dominik u l-kollegi kollha għal ħidma verament ta' faħħara li saret u għall ispirtu ta' kooperazzjoni e kollaborazzjoni. Jiena nħoss li l ftejim li l-ħaqna bejn il-lej fil-lejl ta' 18 ta' novembru kienet vera tajba u batet messaċ tajba partikolarment fid-dawl ta' diffikultajiet finanzjari li għed nifacċaw. Dwar eh, l-ammonti jina kuntent li 200 miljun motija għal titli wieħed u erba kif ġi mitlub biex nerġaw innidu il-kompetitività ta' sistema kif ukoll il-prioritajiet li riflettu l qafal tal-strategija 2020 kif ukoll biex nifaċċaw l-sfidi diffiċli għal dik li politika tal-viċinat. U għacċar li l-politiki l-oħra raw għal dawk li huma l-impenji eh, li il-prioritajiet tal-Parlament ġew sodisfatti iżda huwa veru wkoll li għal dawk li huma il-flejes għal pagamenti bħalma diġà intqal minn ħafna kollegi waqt l-interventi ta' qabel kif ukoll anke minnant ir-rapporters il ftejn mhux daqshekk eh, sodisfaċenti, partikolarment għal dik li hija distak bejn l-impenji u l-pagamenti li ħajkompli jżid il-lassi li rridu il il rizervi li rridu eh, nużaw. U dan kontribuċi għal finanzjar ta' ċertu programmi li konkluzi konklużi. Iżda jena naħseb li l-vot tal-lum eh, tal-Parlament bħalma votaw il-biraħ il-Kunsil ħajkun il-mħtieġ sabiex ikonna budget ta' austerizza u bilanċjat li jgħin fi żmien ta' kriżi iżda fl-istess ħin jipprova jerġa' jniedi minn ġdid l-investimenti tal-ekonomija sabiex inkunu nistgħu nieħu l-anijiet ta' eh, budget intelligenti u ekonomija li ta' tkabbir tal-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna sur Lavija. Issa naddi l-kelma l-kellim tal-grupp ta' Soċjalisti u Demokratiċi għal żewġ minuti is-Sur Farm. Grazzi ħafna, Sur President. Grazzi lill kummissjoni wkoll, grazzi lill presidenza Pollakka, kif ukoll lir rapporters tagħna stess, Sinjura Balzani, Sur Fernandez. Wara negozjati twal irnexxinna nilħu ftehim u il-grupp tagħna ħajappoġġa dak il-ftehim għaliex aħna rnexxinna li l-prijoritajiet tal-Parlament ġew aċċettati il-riċerka l iżvilupp il-talim tul ħajja politika tal-viċinat, il-Palestina. Iżda negozjati għajmu ċertu tħassib għal ġejjini u għajmu ukoll għal ċertu kritika feħdan il-grupp tagħna. Aħna mħasba li il-parti l-inija ta' negozjati kalla x'taqsam ma' e, problemi feħdan il-Kunsil stess, ġviri problemi mal-pajizi l-aktar li għandhom flus, inkluż Svezja tiegħi stess, inkluż ir-rwol negattiv. U jidher li dawn kienu lesti li ħaj jibblokkaw eh, politika aktar proattiva għal ġejjien Jina konvint li l-budget tal-Unjoni Ewropea fuq ċertu elementi essenzjali irridu jissaħħu jekk ħanatu kontribuzzjoni pozittiva għall-irkupru, għall-tkabbir, għall-impjiegi, partikolarment lil dawk l-istati membri l-aktar li għandhom bżonn aħna rridu nkunu aħjar ukoll fl-implementazzjoni ta' dak li bilna fil-budget. U għalek li rridu nifokaw fuq l-implementazzjoni fuq il-ħlasijiet u minn tal-inqas li inħalsu il-kontijiet tagħna stess meta suppost. Iżda, kien hemm opinjoni estrema negattiva minnaħa ta' ċertu stati membri li dawn qegħdin jużaw il-budget ħażin u dan jaffettu għal budget fuq meda twila ta' żmien. Jista' jkun nispiċċaw f'sitwazzjoni qar fer ċertu stati membri ħaj jippruvaw iżommu is-sem tagħhom tal-budget tal-agrikoltura pereżempju iżda ma jżidux il-budget mod ġenerali, ġifir dan ifisser li mhux ħajkun riżorsi ġodda għal affarijiet li huma essenzjali, riċerka u l-iżvilupp, l-infrastruttura, l-enerġija u investiment fil-klima wkoll. Irdu nżommu f'moħna li il-Kummissjoni u maġġoranza kbira fil-Parlament u maġġoranza ta' stati jaqblu fuq dan jena nittama li l-presidenza pollakka u l presidenza ta' waraja dik ikun jistgħu jelbu din il-minoranza li timblokka sabiex jieħdu r-responsabiltajiet tagħhom u jadottaw pożizzjoni aktar kostruttiva. Grazzi. Għal grupp għalde is-Sur Hatlund. Akher Talman, eh, tiwot me joksu first. Grazzi ħafna, Sur President. L-ewwel net irrid nifraħ u nirringrazzja l-żewġ rapporteurs għannom tal-liberali Nirringrazzja l u l kummissjoni għal kooperazzjoni tagħhom. Il-grupp tagħna wkoll se jappoġġa il-ftehim li se nivotaw fuq illum. Naħseb li huwa importanti li ngħidu dan illum għaliex aktar kmieni meta konna qegħdin eh, neżaminaw il-mandat tan negozjati konna qed nivvotaw kontra b'mod ċar. Jiġifieri dan li nollu l-budget nżidduh, jiġifieri dan il- din iż-żieda ta' 5% f'din il-klima ekonomika eh, kien ikun aċċettabbli, 2% huwa aktar aċċettabbli fis-sitwazzjoni li qegħdin fiha. Eh, ħaġa uh, tajba wkoll illi posponejna ċertu infiq dak illi qal is-sur farm dwar ir-riċerka, l-iżvilupp, tal-imtul il-ħajja, eċċetera fl-istess waqt li fil-qassam tal-affarijiet barranin nistaw finanzjaw dak li qed issir fl-Afrika ta' fuq, jiġifieri ir-rebbija qarbija li għandu bżonn l-attenzjoni tagħna mhux biss dik li politika imma anki finanzjament. Dan kollu huwa tajjeb għalhekk aħna gburin li se nivvotaw favur dan il-budget illum. Madana kollu xorta għadna mħasbin ċifti dwar il-ġejjin ismajna xinu għaddej fil-Kunsil hemm dawk li jemnu li memx għalfejn li jissodisfaw uh, l-obligi illi ħadu li memx għalfejn uh, jagħmlu tajpa l-ispejjeż illi għamlu u dan ħassibna dwar il-ġejjeni. Ovvjament aħna eh, għandna e ftehim fuq il-budget li kien meħtieġ f'din is-sitwazzjoni ekonomika, ma minħabba differenzi li hemm bejn il-membri tal-Kunsill għanna mnejn naraw li fil-ġejjeni din mhix xi ħaġa li eh, se tkun daqshekk faċli. Aħna rridu li il-Kunsill jifem da din is-sitwazzjoni sabiex ikunu nistgħu nelbu il-kriżi u l-problemi ekonomiċi li għandna bħalissa. Grazzi ħafna Sur Aglund għal-grupp tal-ICR Sur Van Oden. Grazzi ħafna, Sur President. Il-Parlament eh, jider illi Eh, aċċetta il-budget bżieda ta' 2% inqas minn dak tal-2011 imma tlifna opportunità bħala parlament biex nuru li nejxu fid-dinja reali u li nafu xini l-ekonomija reali. Naħsbu illi il-fondi u sew fl-modi mill-Unjoni Ewropea jew inkella li se u sew fil-ġejjieni madwar l-Ewropa l-gvernijiet qed ikollhom innaqsu l-budgets tagħhom sabiex jelbu def deficits kbar ħafna fl-istess ħin jippruvaw iwaslu għal tkabbir ekonomiku fl-istess ħin l-update tal-Unjoni Ewropea jidher eh, eh, jizdiet il-ħin kollu dan il-budget Eh, missu għamel tnaqqis sostanzjali u talura il-flus dell-istati membri għanna nifokaw fuq tkabbir ekonomiku kompetizzjoni u waqsma bħal riċerka u svilup. Minflok tu l-snin kienem eh, ħadu ħafna iktar oqsma ta' kompetenza fejn suppost ma jindaħlux hemm ħafna affarijiet li l-Unjoni Ewropea tista' tnaqqashom. Naraw pereżempju l-budget tal-Parlament imma biss parti żgħira tal-budget sħiħa minkejja li hija sinifikanti tiswa madwar 1.6 biljun euro. It-think tank eh, identifika tnaqqis illi eh, jista' jsir nistgħu nifrankaw madwar 400 miljun euro uh, mill-budget tal-Parlament kienet propju il-burokrazija enormi tal-Parlament illi eh, waslet għal eh, dawn l ispejjeż ħafna bini eh, u jider illi maħna qed namlu xejn biex innaqsu l-ispejjeż u wasal iż-żmien li l-Unjoni Ewropea trażżan li l-nifissa u tibda tifranka ftit il-flus il-Sinjura Truppel, erba minuti u nofs. Sir President, Kommissarju, Sinjuri, il-budget, il-ftejn dwar il-budget għall-2012 huwa budget ta' austerita bżieda taħt ir-rata tal-inflazzjoni. Il-mistoqsija politika li rridu nwiġbu għalija huwa mixin fid-direzzjoni tajba Dan se jwassalna għal ġejjieni fejn għad ikun għattem spazju għall-Unjoni Ewropea. Mill-perspettiva tagħna l-budget tal-Unjoni Ewropea pal budget nazzjonali għandhom jifissaw prioritajiet ġodda. M'għandniex inxejnu politiki sostenibbli u m'għandniex nippromuovu politiki li mhumiex sostenibbli fil-qasam tal-agrikoltura, per eżempju. Għanna bżon ta' politiki sostenibli u kompetittivi għal ġejjieni. L-emissjonijiet tal-CO2 żdiedu b-6% fl-2002 ma nistgħux nibqgħu sejrin hekk jekk iridu nsalvaw il-pjaneta. Il-budget Ewropew ma jagħmilx biżejjed fil-fema tagħna fil-qasam tal-ambjent. Fi żmien ta' austerità jiena niġi mill-Lichken Land fil-Ġermanja minn Bremen, aħna jenna nħadmu politiki ta' austerità għal ħafna snin jien ma' neħx fil- eh, fuq il-qamar jiena nejx fil-realtà nafxin ir-realtà tal-istati membri imma il-budgets tal-istati membri żdiedu f'dawn l-aħħar snin uh, mhux bħal budget Ewropew u dan ta' min jgħidu għalhekk naħseb illi ta' min jgħid ukoll li il-budget Ewropew huwa budget żgħir wieħed fil-mija tal-GDP tal-istati membri hemm oqsma fejn il-budget irid jiżdied għaliex l-Unjoni Ewropea se jkollha xogħol ġdid x'tagħmel fil-ġejjieni għaliex trid eh, terġa' tqajjem fuq saqajja il-kompetittività tal-Unjoni Ewropea u għal dan hemm bżonn tal-flus. Eh, madwar 25 miljon fil-budget tal-autorità supervizorja għal regolamentazzjoni tal-suq finanzjarju, proġetti ta' innovazzjoni u eh, flus għal kultura digitali. Hemm ir-rieda li nifrankaw il-flus fil-Parlament 20 miljun għall-interpretazzjoni u traduzzjoni dan ifisser li aħna fil-Parlament lesti illi innaqsu il-budget stana stess u dan huwa messaġġ lil pubbliku messaġġ importanti li aħna qegħdin nibatu liċ ċittadini Ewropej. Imma, sinjuri, rappreżentanti tal-Kunsill, dan huwa budget li jirrifletti u jieħu bis-serjetà l-interessi tal-Ewropa ma naħsibx. Fil, issa palissa li għaddeja l-konferenza f'Durban, kif qal il-Komissarju Lewandowski, il-budget tal-Unjoni Ewropea jrid ikun budget ta' investiment rridu noħolqu inċettivi għal prodotti ġodda sostenibli, teknoloġiji ġodda u sostenibli, hemm bżonn ta' impjiegi, hemm bżonn li s-suq waħdini jirnexxi Hemm bżonn ukoll l-Ewropa tirnexxi bi prodotti Ewropej, teknoloġiji Ewropej sabiex nikkompetu ma' Ċina mal-Indja rridu nagħmlu iktar u qed nara li m'hawnx rieda ta' dan it-tip f'dan il-budget. Il-Kunsill ilu jħamba dwar tnaqqis, tnaqqis, tnaqqis. Imma meta mbagħad wasanna għal um, fusion reactor Emmek, all right, ma jimportax, emmek tridu tonfqu 1.3 eh, biljoni iktar. Mela fejn il-konsistenza tal-argumenti ta'kom, tridu tikkonċentraw fuq dak l-elementi ta' riċerka u l-iżvilupp fejn tafu li se tirnexxu fis-snin li ġejjin. Min jaf meta l-liter se jasal biex jikseb il-riżultati li jrid. Mhux żmien li nonfqu f'riċerka ta', ta dan it-tip u qed naraw wkoll in ta' fiduċja bejn l-istituzzjonijiet. Il-Kunsill għallinna dwar eh, appropriazzjonijiet ta' impenn, imma aħna maħniex konvinti li dan huwa ġenwin u għalhekk il-grupp tiegħi mhux se appoġġa il-budget. Grazzi ħafna. Għal minuta u nofs is surportax Grazzi ħafna, Sur President. il-proposta tal-budget għal-2012 mux se jkun jista' jkopri l-bżonnijiet tagħna. Jiena ma naqbilx mal-Kummissarju Lewandowski f'dak li huwa riċerka, sostenibilità ambjentali, koezjoni territorjali, reġjonali, solidarjetà, soċjali, dan il-budget ma fiħx l-elementi li huma meħtieġa biex jagħmel tajjeb jew jikkoreġi il-politiki ta' austerità nazzjonali inferxa madwar l-Ewropa. Dan huwa budget li ma jarafx il-fat li aħna deħlin f'reċessjoni, situazzjoni ta' għat u situazzjoni ta' prekarjetà l-ġenerazzjonijiet li ġejjin wieħed fil-mija tal-GDP. Jiġifieri inqas mill-2011 f'termini reali dan huwa budget minimu għall ewropa minima. Jiġifieri sur President huwa ċar li dan din il-proposta tal-budget se tkompli e, tkabbar id-differenzi bejn l-impenji u l-pagamenti. Jiġifieri, huwa budget ħażin. U barra minn hekk Eh, jiddaħħal elementi ta' prassi ħażina budgetarja se jkun hemm nuqqas ta' tkabbir fil-qasam ta' riċerka qed nissostitwixxu il-responsabiltajiet eh, għall-assi imma qaraw eh, x'kemm qed ninvestu fir-riċerka ta' militari unqablu ma' dak li qed ninvestu fi Frontex. Ejjew naraw il-budgets li jgħinu kumpaniji multinazzjonali kbar u illi nipromovu wkoll l-esportazzjoni ta' prodotti li qegħdin ħassru u jarqu il-pajjiżi li qed jiżviluppaw. Hemm għasta ta' konsistenza il-koll irridu iktar Ewropa, imma dejjem nivvotaw uh, uh, biex ikonna inqas Ewropa. Grazie, un minuto, la signora Andreas. Grazzi ħafna. Eh, Signora Anderson, il-Parlament Ewropew u l-Kummissjoni talbu żieda ta' 5% għal-budget tal-2012. Din kienet talba ridikola, imma il fat li il-Kunsill aċċetta 2% jedaqa ta lil min ħalla 16 fl-Ewropa. minħabba l-agenda tal-Lisbona eh, l-Unjoni Ewropea berb et triljun triljun ta' euro tal-kontribuzzjonijiet tat-taxxa. Dejjem imorru lura lejn ċittadini jitolbu iktar flus. Is-sitwazzjoni qegħdin fija bħalissa hija riflessjoni ta' tal-falliment tal-Unjoni Ewropea. Is-Sur Osborne fir-Renju Unit ħabbar iktar tnaqqis fil-budget u jiena ngħid lill-Gvern tar-Renju Unit illum. Sur Haig, il-budget tal-Unjoni Ewropea mhuwiex ikkontrollat le 2% żieda ta' 2% mhuwiex ifriżar komplux tibatu iktar flus tal-ċittadini ta tar renju Unit biex ikkontribwixxu għal budget tal-Unjoni Ewropea. Grazzi, għal minuta u nofsi, sinjura Wethman. Grazzi, ħafna. L-2012 Dan il-budget huwa budget ta' austerità li bat messaġġ pożittiv li ċittadini tagħna eh, biex naraw illi anki il-Parlament Ewropew naqqas il-budget tiegħu f'dawn il-żminijiet diffiċli 94% tal-budget tal-Unjoni Ewropej tħallas li ċittadini 6% jitwarbu għall-istituzzjonijiet infushom. Għall-2012 il-budget se jkollu 0.98% tal-GDP tal-Unjoni Ewropea u għal ċerti stati membri kien iktar minn hekk. Issa minn dan kollu li nifranka nifrankaw m'għandniex ninsew li f'dan il-momenti ta' kriżi se jasal żmien wara l-kriżi fejn se jkollna nindirizzaw il-problema tal-qat fost iż-żgħażagħ u dan se jkun diffiċli ħafna għalhekk minkejja l-sikar ta' ċinturin irridu nisguraw li fil-ġejjeni iktar milli għamilna sissa f'dak li huwa edukazzjoni u taħriġ irridu ninvestu fit-kabbir, fl-impiegi u man kol, ma nitħlux iktar fil-krizi, per eżempju fil-Grezja, eh, fil-Greċja hemm ħafna potenzjal ejjew ninvestu f'ċentri tal-enerġija tax-xemx mhux biss nkunu qed niġeneraw impjiegi sostenibbli imma qed nibatu sinjal ċaru qawwi u nkunu wkoll qegħdin nilħqu il-miri eh, favur il-klima, għax dawn ikun jistgħu jesportaw eh, enerġija lejn il-bqija tal-Ewropa. Grazzi lir rapporters u lil dak kollha li kienu voluti. Grazzi ħafna, Sinjura Vertman. Sur Gariga, żewġ minuti. Grazzi, Sur President, Kummissarju, President tal-Kunsil. Dan kien eżerċizzju diffiċli kemm għal Francesca Balzani kif ukoll Jose Manuel Fernandez. Dan kien eżerċizzju diffiċli wkoll anka għad-delegazzjoni tal-Parlament Ewropew fil laqata ta' konċiljazzjoni eh, Missur la Masur jista' jkun li l-Presidenza tal-Konsil ja kontent għandha raġuni tagħha irnexxila salva il-match ball f'din il-logħba tennis għax hekk kienet il-negozjazzjoni eh, tal-budget tal-2012, partikolarment dak il-lejl tal-konċiljazzjoni inkluż l-emenda, la bossa budget, l-budget tal-emenda numru 6 bl-inklużjoni tal-proġett ITER iżda jiena mhux qed nara ħafna raġunijiet tal sodisfazzjoni. Irġajna biddilna t-tieni darba ir-regoli mhux miktuba tan-negozjati fuq il-budget. Qabel it-tħul fis-seħ ta' trattat tal-Lisbona, konna nifissaw fil-konċiljazzjoni livell ta' eh, krediti u impenji. Umbat wara konna ninnegozjaw il-krediti ta' pagamenti neċessarju. Issa il-Kunsilj jifissa b'mod unilaterali il-livell ta' pagamenti. Umbat wara ninnegozjaw l-ammont ta' krediti ta' impenji. Biex namlu dan, edin eh, niddubitaw mill-istimi tal-Kommissjoni Ewropea u l-Parlament Ewropew qed nippreżentawlu xi ħaġa lesta. Din id-darba il-Parlament Ewropew qed jaċċetta minħabba s sitwazzjoni ta' emerġenza ekonomika li qegħdin ngħixu fiha għaliex huwa neċessarju li jkollna ftejim, anke jekk il ftejim ma jkunx wieħed tajjeb, iżda dan il-mod ta' kif qed ninnegozjaw sur President tal-Kunsill mhux qed eh, jippreżenta xejn tajjeb għal eh, negozjati imminenti tal-perspettivi finanzjari. Grazzi ħafna. Grazzi, Sur Garriga, nadil kelma l-żewġ minuti l-Sur Von. Uh, uh, Grazzi, Sir President. Jiena pal kollegi oħrajn ukoll irrid nirringrazzja l żewġ rapporteurs għal biċċa xogħol eċċellenti li għamlu fit-tfassil ta' dan il-budget. Jiena rrid ngħid kelmtejn l-ewwel fuq il-budget ġenerali qabel ma ngħaddi għal budget tal-Parlament Ewropew F'dak li huwa l-budget ġenerali jiena naqbel mal-ftejim li intlaħaq fil-konċiljazzjoni imma jiena mħasseb ukoll imħasseb mod partikolari li fil-konċiljazzjoni ħaqna ftajin fuq il-budget li ma jippermettix bizzejiet finanzi għal fondi strutturali u dan se jkollu implikazzjonijiet għal reġuni u eh, pajjiżi fl-Unjoni Ewropea bħal Wales. F'Wales aħna nieħdu ħafna mill-fondi strutturali u jekk ma jkunx hemm biżejjed flus fil-fondi strutturali għal-2012, it-tort se jkun tal-Kunsill. Il-Kunsill irid jifhem u japprezza li l fondi strutturali huma element essenzjali fil-ħolqien ta' impjiegi fl-Unjoni Ewropea u jekk ma jkollniex biżjed flus f'dan il-fond il-Kunsill għandu jieħu ir-responsabbiltà. F'dak li huwa l-budget tal-Parlament Ewropew li huwa responsabbiltà ewlenija tiegħi jiena nemmen li l-Parlament Ewropew għamel is-sem tiegħu. Il-Parlament Ewropew eh, franka madwar 74 miljon euro dak li huma spejjeż ta' traduzzjoni, interpretazzjoni, eccetera u iktar importanti nemmen li anki membri tal-parlament naqsu il-budgets tagħhom f'dak li huma pereżempju eżempju eh, l-ifriżar ta' eh, allowances tal-uffiċċji tagħhom u anki il-budget tal-vjaġġar tagħhom u naħseb illi fil-ġejjien nistgħu nagħmlu iktar biex nifrankaw iktar flus. Għalija il-messaġġ importanti ta' dan il-budget huwa li dan il-parlament jaf x'inhuma l-prioritajiet. Nafu li l-prioritajiet tagħna huma li nifinanzjaw il-tkabbir, eh, noħol umpigi u li nifrankaw il-flus fejn nistaw. Grazie ħafna. Għal minuta sur Alvaro. Grazie ħafna. Grazzi l-Komissarju, l-Presidenza u l-Rapporters li flimkien mal-President tal-Kumitat tal-Budget la Massur għamlu xogħol eċċellenti. Zbata il sija domna niddiskutu dawn il-proċeduri ta' konċiljazzjoni u forsi tal-boħra tkun ideja tajba kiku il-Kunsill ma jagħmilx in-negozjati matul il-konċiljazzjoni ma jagħmilha qabel kien ikun aħjar għal kulħadd kieku u konna nħeffu l-affarijiet. Jider illi għamilna ftejjim fuq budget raġjonevoli aħna anka ċaqlaqna naqra mill-pożizzjoni tagħna biex ners u lejdik tal-Kunsill l-appropriazzjonijiet l-allokazzjonijiet l-impenn u l-impenji huma eh, kif eh, xtaqnijom, pero eh, jekk aħna għanna bżon illi nilħu l-impenji tagħna kollha naħseb illi għanna għandu ikonna l-bazi finanzjarja tal-budget li tkun soda ħafna minflok noqogħdu niġġieldu bejnietna un-argumentaw l-Unjoni Ewropea għandha aktar għandha bżonn aktar flus eh, fil-riċerka u l-iżvilupp u biex tappoġġja lill istati membri f'dan il-qasam. Dan jaħdem biss jekk intom tkunu lesti li tmorru lil mill-ħsieb dogmatiku dwar il-pensjonijiet u kustjonijiet oħra pal dawn. Hemm il-periklu li aħna ma nilħux impenni tagħna taħt l-istrateġija tal-2020 u jekk il-ċittadini l-essi li jamlu uh, l-almu taħħom aħna u kol għanna namlu l-almu taħna. Ma nafxek l-approċ pero kienx wieħed tajjeb u għanna niddiskutuħ dan. Grazzi ħafna. Issa naddu issa għal minuta l-sol Vlasak. V roce vůbec jednoduché. A... Eh, senjuri, il-ftajim fuq il-budget tal-2012 ma kienx wieħed faċli ġi adottat b'maġġoranza veru dajfa u il-pagamenti huma ftit aktar minn 129 eh, biljun euro li huwa 1.8 aktar eh, illi juri u koll li sforzi li saru minnaħa tal-istati membri u realtajiet ekonomiċi li qegħdin fihom palissa fl-Ewropa fil-qosor l-spiża eh, Ewropea qed tinżamm baxxa taħt dik tal-inflazzjoni bħala koordinatur tal-grupp tagħna fil-Kumitat Reġjun aħna konna għadna u se eh, tibqa eh, eh, importanti l-assikurazzjoni ta' bizzejet flus għal l-intestatura wieħed be biex ikun hemm il-koezjoni u biex inżommu mal-wedit li għamilna fis-snin li għaddew Il-priorita tagħna hija dikerazzjona, id-dikerazzjoni tijem taħt il-1.3 li jassikuraw biżejjed flus għal politika ta' koezjoni. Grazzi ħafna tal-attenzjoni tagħkom. Il-kalim li missa għal minuta il-Sinjur Ferreira. L-Onorevoli Ferreira, grazzi. President, il- il- konċiljazzjoni waslet għal aktar tuħ fil-budget. Il- il tnaqis uh, kien uh, uh, mhux ħażin imma issa għandna 1.8 um, fil-mija tal- uh, Eh, ta' zida, il-patta stabilta u eh, miżuri oħra qegħdin jiġu eh, ifrizati għanna bżon aħna nindirizzaw tajjeb l-izbilanċ li jeżisti bejn l-istati membri. Din Eh, fil-fat dan id-diskors kollu fuq il-koezjoni u għabiz gidba u għalhekk hemm ħafna protesti bħalissa dejjin fl-Ewropa. Grazzi ħafna għal-minuta u nofs il-Sur Hartong. Grazzi, President. Investitur ċinis għalinna dan l-aħħar illi il-problemi li għaw fil-pajizi Ewropew Ewropej huma minħabba eh, li soċjetà fl-Ewropa waslet fl-aħħar fl-axħar żmien tagħha minħabba l-imġiba soċjalista tagħha, is-sistema tagħha, is-sistema issa m'għadix eh, taħdem u il- eh, it-talbiet li hemm in-naħa tal-Parlament u tal-Kummissjona mhumiex possibbli għax ma hemmx flus. Id-demokrazija soċjali qed tipproteġi biss li nifisha u qed taħdem b'mod irresponsabbli. Dejjem l-istess storja eh, budget biex jinħolo aktar xol għal uffiċjali tal-Unjoni Ewropea biex dawn jaqsmu l-kejk bejnietom dan il-budget mhuwiex se jissolvi l-problemi tagħna, anzi ħajkompli iżidhom l-Ewropa illi għandha bżonn tagħmel huwa li tifranka l-flus illi qed jintnefħu fil-vojt u għandu bżonn ikun hemm ħolqien tax-xogħol biex il-ħaddiema jkunu jistgħu ikomplu jaħdmu għal familji tagħhom xi ħaġa li l-Unjoni Ewropea mhix qed tagħmel f'dan il-budget qed taħdem biex tkompli twassal uh, għal falliment ta' l-Ewropa għalhekk aħna kontra dan il-budget. Grazzi Sur Hartong l-kellim li jmiss huwa il-Sur eh, Xurlang. Grazzi President. Senjuri. L-ewwel aħbar tajba hija li hemm ftehim issa bejn il-Parlament u l-Kunsill u dan jippermettilna biex eh, jipermetti li l-Unjoni Ewropea li tiffunzjona tajjeb is-sena dieħla bħala Ungeris jiena nixtieq ngħid illi l-aktar eh, linja tal-budget eh, linji tal-budget importanti għalina ma tmissow ma ġewx ħadd ma missom mill proposta tal-Kommissjoni l-hawn il-kep ħajitkompla kif kien il-budget ta' konverġenza zdidu fil-mija minn ħaj argumenta favur u kontra imma miexi mal-lini ta' realtà. Hemm punti żgħar illi aħna nistgħu nifirħu dwarhom bħal pereżempju iż-żieda ta' 9 eh, miljun għal programm tal-ħalib fl-iskejjel u mbagħad hemm ukoll proposti oħra li ma jitolbux aktar flus jew xi żieda fil-flus. Adottajna programm taħt l-intestatura tal-kultura biex insalvaw lingwi eh, li qegħdin f'minoranza jew illi jistgħu jiġu estinti. Il-budget irrit ikun konformi mal-soluzzjonijiet illi aħna nixtiequ naplikaw biex inwaqfu din il-kriżi. Iġifiri, eh, li jkollna bilanċ ta' mm, l-affarijiet tajbin eh, u ħżiena Eh, naħseb eh, jiena kien ħares lejn it-tazza ħanejt illi 80% tagħha huma hija huwa huwa mimli u l-20% huwa vojt imma eh, minkejja dan in-nuqas aħna naħsbu li nkunu kapaċi nimxu il qudiem u l-Pepe ħajappoġġa il-budget l-Onorevoli li miss. Minuta u grazzi, Signor President. Nħoss illi meta, meta nintilfu fid-dettalji ħafna drabi aħna eh, nitilfu l-istampa importanti. Il-proposta li prezentat il-Kommissjoni Ewropea u dik tal-Parlament Ewropew jistaw eh, jistaw jitqisu bħala 95% l-istess il-riżultat mhuwiex daqshekk eh, negattiv aħna fil fatana programmi eh, li ħajajnu biex nelbu il-kriżi il-kriżi eh, programmi li jgħinu l-imprenditori iż-żar l-Erasmus Mundus u anka il-programmi li hemm marbuta mal-pajjiżi li qegħdin jippruvaw jigżbu id-demokrazija jekk eh, l-autorità l-autorità ma konvinċit bizzejiet eh, il-parlament eh, xorta waħda dan ma biddilx l-opinjoni tagħna ta ta għamilna sar pass, sar pass illi s-seta eh, veru kien eh, perikulus u dan qed nitkellem hawnhekk dwar impenni li, illi eh, ma jiġux jiġu rispettati. Il-Sinjura eh, Jensen, għazawx minuti. Grazzi. Jina u kol nishti uh, nejt li jina sodisfatta bil-rizultat li rnexxina niksbu. Naħseb li il-parlament irnexxielu isib il-flus li kellu bżon għal Palestina u b'mod partikolari ir-riżorsi għal iter u għal riċerka minajr però ma laqat b'mod ħażin iżejjed il-programm għafas ta' riċerka. Minkejja dan kollu jiena xorta imħasseb dwar l-intestatura sitta is-sitwazzjoni li qegħdin fiha issa hija waħda li mhijiex sostenibbli il-Kunsill u l-Istati membri qegħdin iweduna illi eh, meta jkollhom il-flus żejda eh, jadduhom lill unjoni Ewropea biex tista' tħallas il-kontijiet tagħha mentri l-Kommissjoni qiegħda tgħid li għandha bżonn issa flus biex titħallas il-kontijiet imma eh, hawn stati membri qegħdin jgħidu li le ma jaqblux illi l-flus jingħataw issa jingħataw issa. Ġifieri wieħed ma jafx eżatt x'inhuma ċ-ċifri Eh, u ma nistawx nibqaw sejrin kjek eh, wieħed ikun ha impenn wieħed irid jirrispettaha. Il-kontijiet iridu jitħallsu. Il-budget huwa 50% ta' minnu huwa investiment hemm veru ħafna ħlasijiet imma wara l-programm ta' seba snin imbagħad se jkollna kontijiet kbar li jridu jitħallsu wara negozjati tal-budget jiena email minn ċentru ta' riċerka Danis illi beda jispjega li xinu jiġri u qal li qed isir ħafna diffiċli biex jinkisbu il-flus mill-Unjoni Ewropea u l-flus qed jaslu tard ħafna ħafna aktar minn qatt qabel u jekk nkomplu nipposponu dawn id-deċiżjonijiet diffiċli l-affarijiet ħaj morru għallar il-kontijiet kif qed iridu jitħallsu. Għal żewġ minuti l-onorevoli li jmiss. Grazzi President, l-Unjoni Ewropea għandha bżonn aħbarijiet tajba bħalissa u l fatt li l-istituzzjonijiet Ewropej bħall parlament il-Kunsill u l-Kummissjoni sabu laħuq li bil fuq eh, il-budget tal-2012 huwa aħbar tajba u għalhekk nixtieq nirringrazzja il kulħadd għarrida tagħhom li jikkoperaw. Speċjalment nixtieq nirringrazzja lill assistenti tagħna il-istaff ta' segretarjat illi ħafna drabi jaħdmu għal eh, sigħat twala. ma nistawx ninsow illi l-aktar problemi importanti eh, marbuta mal-budget ma sibniex soluzzjoni għalihom barra minnek eh, ċertu problemi illi għat irridu nitrattaw edin eh, narawhom iktar ċari u nispera li nsibu soluzzjoni għalihom dwar dan. Per eżempju, numru 6 il-budget korrettiv għall-2012 jiena kontenta li sibna bil fuq, amma il-numru 6 il-budget ta' eh, eh, blemendi għat għandu il-problemi u naħseb il daw il-problemi ħajkomplu jizdidu u jakkumulaw fis snin fi żmien li ġej. U dan minħabba illi l-aspettattiva fir rigward tal-pjanijiet u l-proġetti tal-Unjoni Ewropea, per eżempju, l-Uffiċċju Konġun tad Diplomazija jew l-aspettattivi li marbuta mal-kustjonijiet umanitarji u anka riformi strutturali u dawk ta' riċerka u innovazzjoni nista' nkompli għaddejja bil-lista. Sfortunatament dawn eh, l-aspirazzjonijiet mhumiex akkumpanjati bil-pakketti finanzjarji neċessarji u għalhekk din ħatibqa' problema ħanibqaw eh, nifirmaw u nipjanaw azzjonijiet u l-ħlasijiet jibqaw lura. Nispera illi il-dialogu l-ftuħ li rajna matul il-negozjati jibqaw realtà meta nerġaw nitkellmu dwar in-negozjati eh, dwar dawn il-pagamenti u jiena nixtieq nissieħeb f'dan id-dialogu. Grazzi għal darba għal darbohra u nispera li il-konċiljazzjoni li kienet il-pass direttor direzzjoni tajba l-ġejjien il-kallima li jmiss President Komissarju Sinjuri dan il-budget tal-2012 fl-aħħar mill ħar huwa budget tal-Kunsill illi il-Parlament Ewropew żied xi ftit affarijiet fih ehm, minħabba l-allokazzjonijiet ta' impenn. Għal darboħra il- l-izvilup ta' dan il-budget huwa proġett importanti ħafna u serju għax eh, huwa li se joħroġna mill-kriżi, però sar tnaqqis għalhekk dan ma jistax jeseħ u ħajkun diffiċli l-istati membri li jiżviluppaw programmi strutturali. Ma tkien hemm ukoll rifjuta l-Kunsilli li jsaħħar jisaħħaħ il fina inzjar tal-awtoritajiet ta' supervizjoni finanzjarja u eh, l-istati membri qed jimponu din l-austerità fuq eh, l-Unjoni Ewropea bħalma għamlu fuq ċittadini Ewropej. Ġifiri, eh, dan eh, probabli huwa il-bidu ta' tak li ħanaraw mbagħad fil- fil- qafas finanzjaru multi annwali kien hemm numru ta' deċiżjonijiet li eh, ttieħdu miż-żewġ ferat tal-budget li huma diffiċli biex wieħed jiksibhom u mhux se konna biżejjed riżorsi propji. U din hija eh, problema eh, serja ħafna. Grazzi ħafna. Kommissarju. President, nix nirringrazza l-rapporter tal-rapport. Tal eh, E, minkejja il-problemi li kienem irnexxilhom jilħu eh, ċertu e, kisbiet nixti eh, jiena l għonet ringrazzja il-fatt li jeżisti dan il-budget meta wieħed iqis il-kriżi li aħna bħalissa għaddejjin minn kienet għalla eh, ħares kena u kol krizi oħra fil-budget barra l-krizi li għaddejjin minn il-parlament eh, meċa b'mod ħafna xi ħaġa li ma nistax ngħiduha bil-fors għal kunsell. Istajna nimblukkaw il-proċedura tal-budget permezz tal-Trattat tal-Lisbona eh, imma din hija xi ħaġa li ma minniex il-Kunsill dejjem jippreżenta ċifri tiegħu u ma jkunx irid jiċċaqlaq mill-pożizzjoni tiegħu. Ikun tajjeb li wieħed ikun eh, jista' iħares qabel lejn il-ħtiġijiet u mbagħad wara jiddikjara x'inhuwa il-budget. il-Kunsell Mhux l-ewwel darba li jikser il-kelma tiegħu l-istess eh, ġara fil-rigward tal-dessatura numru 6 ma nafx se jiġri is-sena d-dieħla maż li huwa żgur li ma nistgħux nibqgħu mixin bil-mod illi mixin bħalissa. Laqas ma huwa possibbli illi wieħed jirrifjuta illi jafda il-figuri tal kommissjoni Għanna eh, deċiżjonijiet importanti fuq il-budget tal-2013 l-MFF u għalhekk e, dawn iridu jitqisu. Grazzi ħafna. Eh, issa għal l-onorevoli li jmissa l-Onorevoli Abad, nixtieq nenfasizza li din hija l-ewwel darba illi dan il-ftehim intlaħaq skont il-proċedura ġdida tal-baġit taħt il-Trattat tal-Lisbona. Imma bħal ma ġara qabel il-Parlament kellu jaċċetta il-qari tal-Kunsill fuq il-pagamenti. Eh, dan qed imur kontra però dak li qed proponi il-Kummissjoni li qed titlob aktar pagamenti. Aħna fir-rigward tal-allokazzjonijiet ta' l-impenn il-ħaqna il-ftejjem li xtaqna, imma xorta għad baqa mbagħad punti oħra illi għat iridu jitranġaw ruħom ek kif eh, eh, eh, titħol is-sena d dihra Ma hemmx bizzejiet flessibilità u l-politika ta' awsterità li hemm fl-istati membri eh, miex edatejn ov ovvjament għandu ikonna 80 fil-mija ta' ritorna ċittadini ġviri memx eh, mux għedin idu li hemm xi toqba li hija kompletament vojta hawnhekk għal Minuta li jmiss l-onorevoli. Cavallo. Jiena kuntenta ħafna tgħid il kelliema għalli l-ħana ftejjim mal-Kunsill fuq il-budget tal-2012 għan ħajkonna 200 eh, miljon eh, oħra għall-istrument ta' flessibilità e, dan jista' jgħin biex nżidu l-kompetittività fl-Ewropa fir rigward ta' dawn dan il-budget tal-2012 għandna programm ġdid għall intraprendituri u programm ġdid b'fondi aħjar għall riċerka u l-innovazzjoni u l-enerġija u anke għall-SMEs u dawnu ma xaħġa li nil għawa Grazzi ħafna. Is-Sinjura Matera, għan soċimta, Komissarju President tal-Konsil nixtieq. Nifraħ l net nett lill-kollegi tiegħi illi ħadu sem fin-negozjati li saru fil-konċiljazzjoni mal-Konsil għal dan ix-xogħol ibes illi kellu qis il-perjodu ta' austerita u diffikultajiet li jeżistu fil-budgets tal-istati membri. Ir-riżultat ta' din ta' dawn in-negozjati kien pożittiv rigward tal-priorità tal-PPE. Qed insemmi hawnhekk għal l-intestatura wieħed A eh, fejn qed nitkellmu dwar it-kabbir u l-kapital uman li fiħu kol il-Life Learning Program u l-Erasmus Mundus fej laffariet iżammu kif suppost, pero ma nistax naċċetta illi għal tini sena il-Kunsill reġa impona eh, b'mod inflessibli ħafna tnaqqis orizzontali fuq ħafna mill-intestatura tal-bilanċ. Eh, waħda mill-allogazzjonijiet ta' wieħed zida ta' 1.8% eh, tal-allogazzjonijiet tmur kontra dak li qed jiġi propost mill-Kummissjoni fir-rigward tal-ekonomija u aħna konna qed nappoġġaw lill-Kummissjoni eh, li wieħed iżom il-prioritajiet u dim eh, u dim wiċċu hija strateġija tajba imma dak li ġara fil- Eh, fil-negozjati eh, ma kienx ekka. Nixtieq nikkonkli President, ir-riżultat ħajimmina il-fiduċa ta' ċittadini f'din il-possibilità li noħorġu minn din il-kriżi fuq livell Ewropew. Din il-kriżi ekonomika u soċjali u musser nexxina noħorġu minna fil-mod veloċi biżejjed. Grazzi ħafna il-kellim li nis. Grazie President, Sur Lewandowski. Jena nishtiq nifra li nis li konkludew dan il-budget għall-istati membri dan jista' jkun ta' eżempju tajjeb fuq il-pagamenti għandna nqabblu ruħna mal-medja fl-istati membri u wkoll fir-rigward tal-impenji naħseb li għandna nitolbu lill istati membri biex ma jisaġirawx il-limitu li aħna fassalna. Grazzi għal mod ta' kif negozjajna ser ikun hemm possibilitajiet għall awtomatiżmu fil-futur u biex nittrattaw il-budget u wkoll e, se nkunu nistgħu nevitaw li nidħlu f'ħafna dejn. Dini għaxa ħaġa li tista' e, tiġi maneġeta mill-Istati membri b'mod eh, volontarju. Ringrazzja l-Kummissjoni tal-li assigurat li l-programm Erasmus li aħna ippreżentajna bħala il-bażi sena l-oħra eh, ġie adottat mill-Kummissarju Cruz u dan il-programm għal ġurnalisti jista' jippermettilna li niksbu għarfien ġdid li ser aħna ndaħlu fil-politika Ewropea tal-Istati membri permezz tal-medja u naħseb li dan u dinja opportunità tajba biex bekk il-ġurnalisti jinaqdu iktar ma' din l-Ewropa. Jiena grat li qed nara wkoll li il-programm Erasmus għal eh, l-imprenditori żgħar qed jiġi qed jingħata spinta u jiena naħseb li dan ser jgħin jiżviluppa networks li ser jkunu benefiċi ta' kulħadd. Jiena grat li il-Kummissjoni qiegħda tippromovi ser tippromovi l olimpijadi ta' Zaza ġewwa Innsbruck. Naħseb li din hija xi ħaġa tajba ħafna għaż-żaza, mod partikolari fil-qasam tal-isport li huwa importanti ħafna lina l-kol. Grazzi. Grazzi is-Sur Rubek. Is-Sur Kelly għal minuti. Grazzi. L-għamilet nishtiq mm, nilqa dan il-ftejim. U minħabba il-problemi ekonomiċi li għanna bħalissa rridu naċċettaw dawn l-arranġamenti għaliex eh, jekk rridu tkabbir eh, fi snin li ġejjin irridu nagħmlu hekk. Jiena nixtieq nifoka mod partikolari fuq l-isport u l-ibħra. E, u koll il-budget line il ġida għal azzjonijiet marittimi, mod partikolari dak li għamlet il-Kummissarju damana dwar l-Atlantiku. Naħseb li hemm potenzjal għall iżvilupp ta' iktar xogħlijiet u iktar tkabbir bl-esploitazzjoni e, tal-libra e, billi nużaw il-possibilità li jistaw joffruna l-ibra niproteġu l-Atlantiku, nużaw l-ħjar risorsi, par eżempju, il-poteri tal- um, tal-bahar eh, u tal- eh, tar-riħ, eccetera. Rridu wkoll inqisu eh, l-akwakultura għaliex hija opportunità biex nagħmlu offsetting tal-nuqqasijiet li hemm fil-ħut tal-ħut fil-baħar dawn huma punti kollha importanti Eh, u rridu niddistingbu wkoll eh, ċertu sorsi minn sorsi dubjużi. Kif qal kollega tiegħi Sur Dubik, Rubik dwar l-isport ehm, jien naqbel ħafna miegħu, mod partikolari li nixtieq nara huwa eh, Erasmus għall-isport. Hemm potenzjal kbir hawnhekk u aħna mhux qed nagħtu valur tajjeb biżejjed għall-isport mux biex biex insolvu il-problemi ekonomiċi, iżda biex nejnu fil-rigward il-problemi li għanna weta nkun hawn jiena nisma' ħafna nies li jridu iktar flus, iktar fondi għal riċerka biex ukoll jikkuraw ċertu mart. Il-prevenzjoni għal ewwel ħaġa u l-iktar importanti u dan għandu jsir billi konna ħajja attiva li tibda minn kmieni ħafna grazzi. Grazzi, issa ngħaddu għal catch DI għal minuta Sur President. Kummissarju, nixtieq nibda billi nifraħ li nifraħlek għas-suċċess tiegħek permezz tal-li ksibt kompromess fuq il-budget tal-2012. Ovvjament, aħna ma nixilniex niksbu dak li ġie propost oriġinarjament mill-Kummissjoni Ewropea iżda xorta waħda mhux ħażin. Nixtieq nifraħ ukoll il-Presidenza Pollakka għaliex ukoll ipparteċipat f'dan is-suċċess u biex tinnegozja bej pożizzjonijiet tal-istituzzjonijiet u l-istennijiet tal-istati membri. il kett kien realtà iżda ma kellhomx impatt fuq il-politika ta' koeżjoni li hija l-iktar politika żviluppata tal-Unjoni Ewropea u fi żmien ta' kriżi din toffri investiment adegwat dan it-tip ta' budget huwa neċessarju li nsibu eh, riservi u marġini fejn il-fondi ma jintafqux mod effiċjenti u fejn ikun possibli li nillibera l-potenzjal kollu fir rigward tal-impjiegi. Issa nagħdu għassurru għassurru għas bekk għal-minuta. Paldies priekšsēdētāji. Es arī piekrītu tam ma piezīmēm, kas tika la juzla uzlabotu Sur Rubix, Grazie President, jiena naqbel ukoll maħa ħafna kummenti dwar il-budget tal-2012 kif intqal il-proposti tal-Kunsill dwar il-Commitment Appropriations u Payment Appropriations li li lil inwis. Fir rigward tal- tal-budget, qed naraw li dawn l-affarijiet m'hemmx biżejjed. Ma nistax nemmen ma nemmenx li l-Kunsell għandu id-dritt li jneħħi ċertu fondi minn ċertu intestaturi minn dawn ir rizervi Irridu nanalizzaw mill-ġdid l-iskala ta' dawn ir-riservi fil-budget u rridu nqisu l-infiq amministrattiv ukoll grazzi. Is-Sur Morgantini. Grazzi kollegi, din il-fazi kienet mm, mhux ħażin sodisfaċenti, kien hemm għajnuniet għal SMEs u wkoll żdiedet żdiet għajnuna għal Frontex, l-Aġenzija tal-Kontroll għall frontieri Ewropej f-periodu ta' diffikultà ta' dan it-tip ma nistaniex nistennaw iktar kol li preferu wkoll iktar tnaqis fuq ċertu infi li mhumx essenzjali fl-opinjoni tiegħi bħal pereżempju żieda fil-fonti eh, immirati għal kooperazzjoni mal azja mal-Amerika Latina. Inħoss li kien skandalus la ħarżida fir-rigward tal-għajnuniet tal-komunità eh, Torka Ċipriotta. Jien ma nasibx l-Unjoni Ewropea tilleġittima poplu li ah, qed jokkupa b'mod illegali territorju li mhux tiegħu. F'dan il-każ ukoll ma eh, ma ġewx mejuna ħafna il-pajjiżi Eh, eh, għaliex, u parti minn kienet liktar ħaġa importanti li kena namlu li nejnu għam. Senjor Rubik, pide la palabra para kustjon. Issu Rubik, għandek point of order. Grazie, President. Jina xtaqt najt li nsterqu li l-headphones mis-sit tiegħi u jien ma naħsibx li huwa ġust li qed jinsterqu il-headphones. Toħloq li problema di.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 inqas minn wieħed fil-mija tal-welfare tal-istati membri dan huwa budget modest minkejja ir-responsabilitajiet tal-Trattat tal-Lisbona u minkejja ikbar sfidi iktar kbar li qed tiġu risposta komuni. Jekk din edha tikber iżda mhux f'termini reali edha tonqos aħna mhux qed nitolbu dan għall-Kummissjoni u għall-Parlament. Aħna hawnhekk ser nibdew nifrankaw. Aħna tlabna 94% tal-infi operazzjonali għal ta' natura differenti milli hemm fil-budget nazzjonali għal daqstant jiena rrid nirrispondi lil xi kelliema li mihomx li qed jakkużawna aħna qegħdin nikbru waqt li aħna qegħdin Waqt li oħrajn qegħdin inaqsu dan le mhux minnu mhux vera. Hemm biss erba' pajjiżi, il-Greċja, l-Irlanda, Spanja u l-Portugal li qegħdin jagħmlu tnaqqis fil budgets tagħhom, il-budgets l-oħrajn qegħdin jiżdiedu fosthom ir-Renju Unit u dawk u dak Olandiż għaliex minkejja li frankar kollu li għamilna għandna ċertu obbligi li rridu nagħmlu fil-budget annwali tagħna u wkoll fil-budget Ewropew. Dawn huma kollha l-istess, hemm l-unika differenza kbira hija li l-budget dejjem ikun f'ekwilibrium u ma jistax jiena t-tor tal-politika fiskali u dan dija kwistjoni ta' investiment kif ġi spiegat mod ċar minn Ann Jensen u Sur Vogan minn Wales fisem li stakeholders tal- Jena jiddispjaċini li se kollin noqgħod nirrepeti bosta drabi iżda ħafna xi membri tal-Parlament Ewropew għandhom il-vittru li joqogħdu jikkritikaw u mbagħad jitilqu qabel ma jirċievu risposta. Grazzi tal-attenzjoni tagħkom. Grazzi Kummissarju. U issa fisem il-Kunsil is-Sur Dominik. Grazzi. President. Signori, ovvjament, aħna jista' jkollna iva din id-diskussjoni dwar il-pagamenti, l-reprezjoni tal-pagamenti u kol dejjem ser ikollna grupp ta' nies li mhux ser ikun kuntent. Dejjem jiġri hekk anka fir rigward tal-budget nazzjonali, x'inies mhux se jkunu sodisfatti dwar ċertu kwistjonijiet li ċertu per eżempju ċertu affarijiet nataw inqas flus, iżda nafu li għandna situazzjoni diffiċli fl-Unjoni Ewropea u għandna diffikultajiet fl-Istati Membri wkoll biex nippruvaw insibu mezz addizzjonali. Iżda għalija din il-proċedura budgetarja din is-sena kien hemm żewġ messaġġi importanti ħafna u jiena naħseb li ta' min jenfasidżom issa u ta' min jiftakarom l-ewwel net. Waqt il-proċedura tal-budget ta' din is-sena, din il-proċedura ikkonfermat li aħna għad jista nistaw ġewwa l-Unjoni Ewropea nitkellmu nsolvu dwar nisolvu problemi diffiċli permezz tal-metodu tal-komunità u dan huwa messaġġ importanti ħafna. Aħna użajna eżattament dak li permetta li nikzbu it-trattat ma nix bżon iktar azzjonijiet li l mill-istituzzjonijiet dan huwa valur li aħna għanna e, nżommu għal-qalbna din hija eżempju tal-Unjoni Ewropea, eżempju li il-metodu tal-komunità għadu qed jaħdem. Elementi ieħor importanti huwa l-fatt li minkejja il-kritika li e, budget ehm, ta' lezzjoni numru 6 qed jiffaċċja jurina li l-obligi li ħadu il-Parlament u wkoll il-Kunsill waqt il-proċeduri tal-budget dawn l-elementi ġew rispettati, tiġi rispettati u issa nistgħu diskuti jekk il-200 miljun li ġew allokati hijiex is-somma tajba u li kull min ipparteċipa fil-proċeduri ta' konċiljazzjoni jiftakru li d-diskussjoni kienet tinvolvi eżattament din iċ-ċifra. U f'mument ta' teħid ta' deċiżjoni nistgħu niġu assikurati li l budget għandu bżonn din is-somma xejn iktar u xejn inqas li kienet diskussjoni mhux dwar jekk ser natu il-flus iżda kemm ser natu flus. Fl-opinjoni tiegħi dawn huma żewġ elementi importanti tal-proċeduri tal-budget u għandna niftakru dan. Issa aħna ta' suċċess fl-implementazzjoni tal-ftehim tal-Unjoni Ewropea dispożizzjonijiet ta' Trattat ta' Lisbona u din hija xi ħaġa li għandna niddiskutu. Grazzi, Sur Lamassur, kjoġbok. L-aħħar kummenti f'dan id-dibattitu. Grazzi, President nixtieq naqbel ma l-analiżi ta' president tal-Kunsill. Ewropa ta' 27 hija Ewropa li taħdem. Huwa mekkaniżmu li jaħdem. Mizmin għal żmien nismaw nies jgħidu li għandna nies minn li hemm xi nies jew grupp minn ċertu pajjiżi li jridu jimxu iktar il qudiem Iżda f'din il-kriżi xamilna, aħna il-ħakna f'tejim biex bekk ikun disponibli għall-Unjoni Ewropea il-budget li għandha bżonn għal sena d-dieħla. Din hija aħbar tajba. Għaliex jekk le nixtieq nfakrek President u hawnhekk nifraħ ukoll il-Kunsill li adotta dan il-budget, il-Parlament issa ser jivvota fuq u ser jikunem hemm tliet votazzjonijiet wieħed wara l-ieħor votazzjoni fuq l dotazzjoni tal-tejm interistituzzjonali, votazzjoni fuq il-budget tal-2012 u kol vot fuq l-emenda tal-budget numru 6 din dan u għaftajim għabbażi eh, tal-ftajim eh, politiku fuq l-istess linja jina nispera li eh, dan u koll il-vot tana jkun simili u għana nimmu fil-kunsil. Grazzi. Grazzi sur la massur. Dibattitu dwar il-budget issa u għamalu. U issa ser inkomplu ħames minuti oħra f'nofsinhar meta tibda s-sitjoni tal-votazzjoni.